fuq eh, il-ftehim għafas ehm, bejn l-Unjoni Ewropea u l-Libja. Nati l-kelma li rapport sera l-erba' minuti. Il-Libja għandha pożizzjoni strateġika ħafna ġeografikament fi rigward tal-influssi tal-immigrazzjoni fl-Ewropa għandha l-enerġija u għandha potenzjal kbir ukoll bħala um, sieħba u eh, bħala ġirien fil-Magreb. Uh, eh, irridu titiprova u kol titħol fil-valuri fundamentali tal-Unjoni. Ta, ta aħna rridu namlu ftejim li kopri bosta um, punti. Irridu niftakru koll iżda li Libja hija minn dittatorjat fejn kella serje ta' bosta ksur ta' drittijiet ta' bniedem attakki fuq pajjiżi oħrajn għalkemm riċentament jidher l-affarijiet jippruvaw jinbidlu u għal daqstan dan il ftejm għafas mal-Libja jista jisir biss ma dan il-parlament jekk jinżammu ċertu kondizjonijiet. Kondizjonijiet huma pereżempju li l-Libja tippermetti il-UNHCR li terġa' tmur lura ġewwa l-pajjiż ehm, minajr il-UNHCR ma jistax ikun hemm l-ebda ftehim magħna. Il-Libja trid tirratifika l konvenzjoni ta' Ġiniva fuq ir-Refuġjati l hija parti mill-konvenzjoni ta' refugġati iżda ma, ma tirrikonoxxix l-istatus ta' refugġati. Kull ftehim ta' readmission bejn l-Unjoni Ewropea u l-Libja għandu jeskludi il daw kollha li jgħidu li jridu l-azil refugġati jew inkella nies li għandhom bżonn ta' protezzjoni internazzjonali u għandha tinkludi dan u għandha tiġi applikata situazzjonijiet serji u mali 400 per eżempju persuna mill-Eritrea is-sajf li għadda ġew kważi mkiċċija minn ġewwa mill-Libja. Hemm madwar 2 miljun immigrant li jaħdmu fil-Libja. Dawn l-immigranti għandhom bżonn ta' protezzjoni legali ma jistgħux jibqgħu jiġu trattati ħażin bħala skjavi L-Unjoni Ewropea trid tinvesti fi programmi li jiġġieldu li traffikar ta' drittijiet ta' bniedem hemm ħafna nisa u tfal li qegħdin jintlaqtu minn dan. L-organizzazzjonijiet Ewropej li qed jaħdmu biex jappoġġaw l-immigranti fil-Libja għandhom iżidu x-xogħol tagħhom biex bekk itejbu il-kondizzjonijiet tal-immigranti li huma miżmuma jew qegħdin fil-ħabs il-ħabsijiet palissa ma mimlijin bin-nies hemm esaġerat nies fihom. Irridu nagħmlu moratorium ukoll fuq il-pena tal-mewt. Tit ukoll tat informazzjoni fuq eh, ċittadini nazzjonali u barranin ukoll li ġew maqtula. Trid ukoll timxi skont eh, l-istatut tal-qorti kriminali tagħha u wkoll tagħmel struttura soċjali, politika u ġudizzjarja li tiftaħ iktar għal bqija tad-dinja u biex li din tgħin lis-soċjetà jkun hemm libertà tal-istampa, eh, libertà tal-informazzjoni u wkoll eh, ikun hemm assoċjazzjonijiet ta' soċjetà ċivili. Is-sitwazzjoni fit tuniżija ovvjament ser jkollha effetti fuq il-Libja Din hija xi ħaġa li Gaddafi jrid jifhem hemm il-pjantazzjoni ta' Bengazi li kopri s-settur tas saħħa pereżempju dan irid jikber u jkopri setturi oħrajn u jkopri ċentri tas saħħa oħrajn. Kummissjoni qed tinnegozja mal Libja u qiegħda fi stadju avanzat ħafna issa m'hemmx problemi fir rigward il-kummerċ u tal-enerġija. Aħna nħossu li jrid ikun hemm delegazzjoni li ssir malajr u biex din it-tajab il-negozjati u wkoll biex eh, naraw eżattament x'inhi situazzjoni f'ġewwa Libja tolbu l-Komissjoni biex tatina informazzjoni dettaljata fuq il-linji eh, tal-budget finanzjarji. il-Parlament għandu ikun jaf eżattament x'kien ir-rimit ta' negozjati mal-Kunsill. Nishtiq nirringrazzja li eh, shadow rapporters kollha, kooperazzjoni tagħhom kienet importanti ħafna biex ikonna kunsens fuq din il-kwistjoni. Grazzi. Eh, Grazzi ħafna sa l-Kummissjoni Sur Fuli. President Membri Onorevoli. Grazzi tal-li tajtni l-opportunità li nkellem l-membri eh, parlamentari dwar negozjati tal-ftejim għavaz bejn l-Unjoni Ewropea u l-Libja. Tiġa ħdimna mill-qrib ħafna bħala Kummissjoni u Parlament Ewropew fuq din il-kwistjoni tal-Libja għandna interess komuni u qed nassiguraw eh, żviluppi pożittivi r-relazzjoni tagħna mal-Libja li hija ġirien importanti. Nixtieq nirringrazzja l-delegazzjoni tagħkom ma' relazzjoni tagħkom mal maghreb u kol għal ftehim li intlaħaq fi żjara ġo Tripli li wassal għal konsultazzjoni regolari mal-Parlament Libjan jiena determinat li assigura l-kooperazzjoni mill-qrib bejn l-istituzzjonijiet tagħna tkompli. Mod partikolari jiena ħerqan li ninforma lill parlament Ewropew dwar l-iżviluppi, l-aħħar żviluppi dwar negozjati fuq il-ftehim qafas u ser natikom informazzjoni wara kull sessjoni ta' negozjati. Nixtieq natikom xi informazzjoni fuq l-aħħar eh, sitwazzjonijiet. Eh, aħna għamilna l-aħħar round ta' negozjati f'nofs Novembru ġewwa Tripli u li miss hija għal 24 sa 26 ta' Jannar ġewwa Brussell sa minn sa minn sentejn ilu minn meta bdew negozjati għamilna progress tajjeb ħafna, aħna ftemna fuq il-preambolu u sitta minn 10 titli tal-ftejim u kol trattajnijom. Aħna u kol ftejimna fuq ftejim eh, li fuq titlu li għandu xjaqsam Ehm, ma' rispett ta' drittijiet tal-bniedem il-ġlieda kontra l-armi ta' distruzzjoni tal-massa, il-ġlieda kontra terrorizmu, ecc. Jien nista' ngħidilkom li l-Libja ċettat li tistabilixxi dialogu regolari fuq drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali li kien punt ewlieni għalina. Jiena nista' ngħid li għandna sodisfatti ħafna bir-riżultati li nkiseb f'dan it-titlu kif jista' jkunu tafu hemm xi kwistjonijiet mod partikolari fuq kwistjonijiet tal-enerġija u tal-kummerċ. L-enerġija tirrappreżenta il-ofol tal-ekonomija tal-Libja 70% tal-GDP tal-Libja. U għal daqstant il-Libja tagħti importanza partikolari u għal daqstant aħna nifmuha fir il tal-kummerċ Libja għandha esperjenza limitata fir il negozjati komplessi ta' ftejn ta' kummerċ għal stanti din naħmu fuq dan il-qasam. Iżewġ żewġ naħat din ta' auspis biex nassiguraw li kunem ftejn fuq dawn iż-żewġ kwistjonijiet malajr kemm jista' jkun. Ovvjament hemm kwistjonijiet politiċi diffiċli, waħda hija l-kwistjoni tal-status eh, ta' Rome, Rome status, u Ehm, e, e, Libja qed tirrifjuta li tagħmel referenza għal e, l-istatut ta' Ruma. Hemm ukoll kwistjoni tal-impunità fuq dawk il-kriminalitajiet li huma imniżla fl-istatut ta' Ruma hemm ukoll kwistjonijiet mhux biss minħabba li l-Libja ma tridx taċċetta persuni minn pajjiżi terzi. ser niddiskuti dan l-aspett tan negozjati mal-Istati membri wkoll. Fi rigward tal-immigrazzjoni jiena se nassigura lill kamra li aħna impenjati li nassiguraw li l-Libja tirrispetta l-impenji internazzjonali tagħha fir rigward tal-prinċipju ta' non refoundment Dan huwa punt importanti għall-Unjoni Ewropea aħna wkoll isu li l Libja uh, taderixxi mingħajr kemm jista' jkun il-Konvenzjoni ta' Ġeniva tal-1951 u l protokoll ta' 67 fuq l-istatus tar refuġġati. Għanna nkunu nafu li però l-Libja qalet li ma matriċ eh, taderixxi għal din il-konvenzjoni. Aħna tinsegwu mill-qrib negozjati bejn il-Libja u l-UNHCR u eh, tama li is tinstab soluzzjoni sodisfaċenti u il-UNHCR tkun tista' tagħmel discharge tal-mandat tagħha bisħieħ b'mod eh, legali u sikur. Ukoll f'Ottubru aħna eh, l-nexxina nilħu ftehim bilan niżviluppaw kooperazzjoni mal-Libja fuq eh, kwistjonijiet kollha relatati mal-immigrazzjoni anka il-kwistjoni ta' protezzjoni internazzjonali, t-tip tal-kondizjonijiet tal-immigranti fil-Libja il-maniġjar tal-immigrazzjoni u l kontroll tal-frontieri. Dan huwa żvilupp pożittiv għaliex aħna rridu naħdmu eh, mill-qrib mal-Libja biex nittrattaw eh, l-kwistjonijiet kollha li għandha x'taqsam mal-immigrazzjoni. Fl-aħħar sur President, membri onorevoli, nixtieq nikkonkludi fuq il-kwistjoni tal- Eh, negozjati ta' direttiva u li din il-Kamra talbet aċċess għalija. Jiena eh, konxju eh, tal-artiklu 218 ta' Trattat ta' Lisbona u bħalma nafu il-negozjati ta' direttivi huma fidejn il-Kunsill u għal daqstant il-Kunsill kellu jagħmel studju tat talba tagħkom mod orizzontali. Jiena grat li din, dan id-debattitu ġi konkluż u kif probabbilment tafu il-Kunsill ta' aċċess għal negozjati ta' direttiva għal ftejjin bejn il-Libla unjoni Ewropea fir-rigward tal-proċeduri u il- u l-Kunsill informa lil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 il-konklużjoni tar readmission agreements ta' Libja u Turkija u daw ġew meqjusa bħala eh, l-iktar żewġ punti eh, importanti għall-immigrazzjoni ġewwa l-Ewropa. Il-Libja taffetwa ħafna lil Malta u l-Italja. Immigrazzjoni illegali f'Malta eh, tirriskja li tibdel kompożizzjoni demografika tagħha anka jekk il-responsabilità maqsuma jirrikonoxxuta minn kulħadd ftit qed isir fil-prattika biex intejbu din il-problema. In-numru ta' immigranti ġewwa Malta naqsu meta l-Italja li għamil quta bl-istess mod leħqet ftejn bilaterali mal-Libja u meta dan tal-aħħar ħar responsabilità li għamel petrol tal-kosti dak li hemm bżonn huwa ftehim ġdid bejn l-Unjoni Ewropea u l-Libja fil-kuntest tal-Framework Agreement. Dan in-negozjat huwa diffiċli iżda aħna nappoġġaw l-isforzi tal-Kummissjoni u nħeġġu l-kontinwazzjoni tiegħu. Aħna wkoll Eh, naqblu bejn il-ftejim li għamlet eh, il-Kommissjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Libja, dan huwa importanti biex jipprepara lil libja fuq kwistjonijiet ta' protezzjoni għal dawk li ifittxu l għażin l immaniġġjal tal-frontieri u l-leġiżlazzjoni mal-Konvenzjoni Afrikana tar refuġjati u koll l tal-immigrazzjoni, tal-influssi tal-immigrazzjoni. Aħna nafu x'in is-sitwazzjoni, l-ġudikatura hemmhekk, il-kundizzjonijiet ta' tortura u tal-pina kapitali hemmhekk ġewwa l-Libja Russja. Iżda il-Readmission Agreement huwa meħtieġ. Dan jeskludi nies li huma intitolati għall-azil li għandhom bżonn protezzjoni politika jew qed jirriskjaw li jiġu trattati ħażin fil-Libja fejn eh, il-prinċipju eh, tal-liġi applika l-kulħadd. Grazzi. Is-sur panzieri jekk jogħġbok għal żewġ minuti u nof. Grazzi. Grazzi President. Jina naħseb illi il-xogħol li sar minn Anna Gomes jirrappreżenta kontribut importanti ħafna għal dak li l-Kommissjoni trid tagħmel fil-ftejm qafas il-Libja taqdir wol importanti ħafna fil-ġlida kontra terrorizmu, paċi sigurta fl-Afrika, ġlida kontra l-immigrazzjoni legali fil-Mediterran u s-settur tal-enerġija. Daqstant, Il-mira tagħna fil-ambitu ta' soġġija Ewropea li nsaħħu l-integrazzjoni tal-Libja sistema politika u ekonomika internazzjonali bbażat fuq regoli komuni. Sabiex nelqu dan hemm bżonn li konna serje ta' kondizzjonijiet li nimponu fuq Libja u dan u li titlob ir-rapport fuq l-immigrazzjoni li Libja huwa pajjiż ta' tranzitu. Il-kwistjoni ta' rilevanza kbira ma ma nix naraħ biss taħt il-profil ta' sigurtà bl-aktar immigrazzjoni u li jinbatu migranti l-ura, għuna kħed nitolbu illi ikonem politika li t-rispondi għal problemi, rikonoxximent ta' rifugġati politiċi u anka il-Libja ta' ratifika tal-Konvenzjoni ta' Ġeniva u anka kwistjoni ta' riammissjoni għabbażi ta' miżuri konkreti ta' sigurta sabiex niproteġu l-ħajja tal-immigranti nifisom, ma' mbata il ta' riformi ekonomiċi u demokratiċi permettu il-dar pajisek importanti li wessa demokrazija tiegħu kwistjoni li għandna nżommu f'moħħna dejjem iktar illum minn qatt qabel minħabba l-avvenimenti fit-Tunezija. Dan ir-rapport ukoll jitlob riflessjoni fuq il-temiet bilaterali. Dawn il-ftemiet jistaw jgħatu kontribut importanti għad definizzjoni u soluzzjoni tal-problemi. Dan kollu mux ma jisafux problemi kollha. Per eżempju, problema li għanna ma sajt ma tal taljan juru il-ftemiet bilaterali xorta jħallu ċertu kustanijiet pendenti. Pero l-lum anka fl-ambitu ta' revizjoni ta' politika tal-ġirin il- ħtieġa li l-Libja tkun f'qafat ġdid. Hemm bżonn ukoll li nkunu nafu xinu l-mandat tal-Konsil fuq il-ftejim għafas u minn dil perspettiva sor kemmissarju mżon nibdlu l-pass u dejjem ninvolvu l-Parlament Ewropew f'definizzjoni ġdida dwar nofsinhar tal-Ewropa. Grazzi. Η κυρία Οζουλάντ εκ l των Φιλελευθέρων για 1,5 Is-Sinjura Jolanda Liberali minuta u nofs, Sur President Kummissarju, jiena nixtieq nirringrazzja l Sinjura Rapporter għax-xogħol eċċellenti tagħha biex tipprova tikkonsolida l-pożizzjonijiet tal-gruppi kollha tal-Parlament Ewropew. U dan ir rapport jiena nixtieq nenfasizza l-importanza ta' l fatt li rridu nindirizzaw l-kwistjoni tal-immigranti ġewwa Libja li qed jippruvaw jaqsmu l-Mediterran. Jena nifem bisieħ tħassib tal-pajizi ta' nat isfel tal-Ewropa u il-pressjoni li qed tagħmel fuq il-budget tagħhom din il-kwistjoni wkoll fuq is-soċjetà b'mod ġenerali iżda mm, waqt li qed inżommu f'moħħna l-interess tal-istati membri ma nistgħux ninsew il-valuri eh, Ewropej. L-Unjoni Ewropea ma tistax eh, tippermetti li eh, kolla eh, responsabilità tal-lajxin ta' dawn ir-refuġjati. Eh, Libja mandiex titratta ħażin jew tittortura lil ħadd għal-istant jiena ħassejt li kien inkoraġenti li smajt minna ħatijak li inti tkellimt dwar il-negozjati, il-progress li jtisiru fil-negozjati bejn il-Libja l-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi. Fizam il-ħodor is-Sinjura Brantner. Grazzi aħna rajna fit tunezija nies li qegħdin umu kontra reġim abbużiv u oppressiv li taħadhom id-drittijiet bażiċi għal ħafna snin. Din hija ta' ħasra u ta' mlistija din is-sitwazzjoni. L-Unjoni Ewropea kienet qed tappoġġa dan id-dittatorjat biex l-affarijiet isinu iktar gravi qed nirriskjaw li nagħmlu l-istess żball fil-Libja. Jekk ma nibdlux l-idea tagħna uh, ser Indaw l-affarijiet li jibqgħu jirrepetu luha mal ħafna snin ir-reġim ta' Gaddafi eh, Daw baqa eh, jinsa u jiksar drittijiet tal-bniedem f'dawn il-pajjiżi hemm stati membri li għandhom eh, relazzjonijiet tajbin ħafna mal-Unjoni mal-Libja u issa qed isir eh, framework agreement ukoll. Jiena nħeġġitkom biex tassiguraw li jkun hemm dawn il kundizzjonijiet li jiġu eh, sodisfatti bisħieħ qabel ma jsir ftehim mal-Libja. Libja għandha tirratifika u timplementa il-Konvenzjoni tar Refuġjati u wkoll il-UNHCR Eh, bisħieħ trid toffri protezzjoni u drittijiet għall immigranti u tadotta il-kwistjonijiet tal-azil. Mlebda ftejn mal-Libja ma jista' jiġi konkluż qabel eh, ma jif u dawn it-trattamenti ħżiena eh, fuq in-nies ġewwa Libja. Jiena ma nħossi dan ser isir malajr, però jiena nispera li il-Kummissjoni taħdem fuq il-Readmission eh, Agreement. Irdu nkunu kol pala Parlament prezenti fil-proċess kollu kemmu. Eh, il-ħodor ma jaċċettawx lebda ftejim ma Gaddafi, ftejim ħażin ma Gaddafi dan il-reġim oppressiv mhux f'konformità mal-valuri Ewropej u lanqasu fl-interess tar-reġun. Kif rajna dal-aħħar fit-Tunizja, pajjiż demokratiku u ħieles jista' jkun ta' suċċess u prosperus ejjew nisperaw li ma nerġgħux nagħmlu l-istess żball darbtej. Grazzi. Grazzi, Sur Tanok, jogħġbok drittijiet tan-niedem qed jiġu abbużati bosta drabi u m'hemmx eh, demokrazija. Gaddafi qatt ma kellu elezzjoni sa ma daħal eh, fil-poter 41 sena ilu. Eh, Gaddafi wa l-Fidel Castro ta' l-Afrika jidher li jisu xi eh, missier tajjeb ta' kulħadd tan nies tiegħu meta mhux. Għajjena f'pajjiżi nafu eh, s sitwazzjoni narawha b'mod differenti. Per eżempju, il-kwistjoni ta' Lockerbie fit-8 u design u approva jikkompensa l nies li sofrew minn min, min dan id-dizastru ta' okerbi iżda għamel dan minħabba il-poter li għandu fir rigward tal-gassu żejt li għandha l-Libja. pero xorta waħda f'kwistjonijiet pragmatiċi jiena naċċetta l-bżonn għal relazzjonijiet diplomatiċi bejn l-Unjoni Ewropea fuq eh, taħt il-Framework Agreement. Iżda jiena nħoss dak kollu li qed isir huwa li qed jagħtu konsiderazzjoni tal-poter ta' Gaddafi li eventwalment ser jgħaddi li xi wieħed minn uliedu palma ġara fil-Korea ta' fuq pereżempju. Grazzi. Sur ħagġi ġol xilluk eh, maħut. Il-rapporter, nistaq nirringrazzja, nirringrazzja wkoll il-Komissarju Fule u inħoss illi fiż-żoni kollha tal-Mediterran imżon bżonn nimpenjaw ruħna sabiex intejbu l-kooperazzjoni u anka li niftemu aktar u l-kooperazzjoni għandha tneħħi dawk eh, in-nuqqasijiet ta' żvilupp fil-bej il-pajzi tal-Mediterranu, il-pajzi tal-Unjoni Ewropea u anka il-pajzi ġirin. Din is-simmetrija, l-assimetrija tkompli teddet il-paċi u għanna nibbeżaw xoltana fuq rispet reċiproku għadda san tridu nkunu miftuħa għal eh, influenza reċiproka u koll f'dan kollu f'dan l-ambitu aħna naqblu ma' eh, rapporti tajbin mal-Libja, ma dan kollu għanna u kol noqdu attenti għal ċertu aspetti, pal per eżempju il-ftejim ta' l l-impatriar mill-ġdijt u dwar il-rifugġati. Dan għandu jkun kollu fil-qafas, fil-ftejim qafas bej l libja u l-Unjoni Ewropea u l-firma ta' dan il-ftejim minajr riformi għat-tjib tal-realtà soċjo ekonomika tal-rifugġati se tkompli kompli iġġib aktar ksur ta' drittijiet tal-bniedem u barra minn hekk ser nobligaw dawn l-immigranti sabiex jitlu eh, jitlu lura f'kondizzjonijiet li żgur jaqgħu taħt livelli bażiċi għal sopravivenza. Huwa meħtieġ għal daqstant li nirrispettu prinċipju tal-Konvenzjoni ta' Ġus għawda fuq l-Istat ta' rifugġati huwa eh, neċessarju li dan din il-konvenzjoni tintlaqa anka mill-Libja. Grazie Presidente. L-Onorevoli Provera, grazie ħafna. Jiena naqbel ma' konklużjoni tal- Tizzjoni għafas bej Libja u l-Unjoni Ewropea li t eh, titjib fuq il-passat fuq punti importanti pal immigrazzjoni kwistjoni soċjali u ekonomiċi, speċjalment fi ġrida kontra eh, l-AIDS eh, u anka fuq il-programm dwar l-enerġija. Kwistjoni ħra importanti l-kontroll mill-Libja fuq l-attività terroristika mhux biss fih dan it-territorju tagħha manka fuq il-frontieri tan-nofsinhar tal-pajjiż. Pass il qoddim saru permezz ta' ftehim bejn il-Kunsill u l-Gvern tal-Libja anka fuq prinċipju ġenerali pal pal statut ta' Roma u punti oħrajn. Ma tam ħafna xisir, ovvjament, imma imżon il-Parlament jappoġġa l-ftejim ġan negozjat minnajr ma' kompromettuħ briskju il-intelfu nintelfu rizultat li ksibna. Nittama li l-kollaborazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Libja tikseb l-istess riżultati bħal trattat ta' biberija bil libja u l-Italja li għala darba dejjem il-kapitlu koloniali. Għawnek qed nitrattaw ma' pajjiżi gvernijiet sabiex nitrattaw kwistjonijiet konkreti ma nistgħux nażlu l-interlokuturi tagħna ovvjament. Ekmerus turmija gramenus, u kirjus eh, Madlener ja dio lepta għal dawk li mhux affiljata sur Madlener. Grazzi ħafna President il-Kommissarju Ewropew ta' l-Libja u dittatur Gaddafi prodott ta' esportazzjoni, l-possibilità li juża l-migranti biex jagħmel pressjoni fuq l-urit flus mill minn ħala 16 fl-Ewropa biex ma jħallix lill-Afrikani jaslu l europa U qabel ma jaddi ħafna żmien ħajitlob 5 biljun euro kull sena. Forsi il-Kommissjoni forsi inganjat, ġiet inganjata minn kemmu eh, sabiħ il-Gaddafi. Imma jina mux ħa jitmejlu bija, ilu jitlob il-miljoni ta' euro għal ħafna slin u li rrit jagħmel huwa jfalli l-Ewropa e, għax iħoss li l-Iżlam għandu jaħtaf l-Ewropa u ma jaċċettax id-demokrazija, insisti li tiġi applikata x-xarija e, liġi ta' xarija u qed jeddet li ma li permetti miljuni ta' Afrikani jaslu l-Ewropa. Kollegi, aħna m'għandniex natu premijiet li sur Gaddafi, aħna għandna nikkastigawh jekk Libja tkompli tħalli l-refuġati aċċess ħieles għal l-Europa mannix eh, eh, intuhom premji laqas. Aħna għanna nħalluhom fl-Afrika jew nibatuhom lurhom f'pajjiżhom għax hemm ħafna flus biex nħarġuhom. Qed nippermettu li ħafna minnhom jaslu għal voli ħafna minnhom jerqu eh, Dina politika ta' azil frankament dajfa ħata l-Europa, grazzi. Grazzi ħafna sanaddu għal-kellima l-oħra. L-Onorevoli Svensson għal-minuta nofs. Grazzi ħafna, President il-Libja hija tajba meta tiġi biex tirratifika l ftej internazzjonali imma wkoll ehm, ma jagħmlu xejn biex implementawhom. Hija skandlu kbir lil Libja għandha siġġu vot fil-Kunsill ta' Dritti ta' Bina ta' Ġus Mawdi, anki l-Saudi Arabia għandha siġġu wkoll minħabba pressjonijiet li qed isiru min-naħa ta' ċerta eh, interessi tan-negozju l libi għanna nifforzaw biex dira li jiffaċċaw l-obbligazzjoni tagħhom. Aħna għanna nħarsu kif jitrattaw l-dawn n-nis jekk jekk eh, sakemm il-Kunsill ma jistax jagħmel li l-Gaddafi jippermetti li jonna jsejjar aħna mhux komdi kif jiġu trattati ir-refuġiti. Eh, Gaddafi huwa ġenju biex wieħed ma jkunx jista' jafda fuq u aħna ħanamlu eh, ftehim qafas miegħu ma xis fisser dan il kuntest il-konċett qafas fil-reġim ta' Gaddafi, ġifri mem nebda limiti għall-abbuż ta' drittijiet tal-bnidem. Nafu li Libja tagħmel Eh, diskriminazzjoni kbira kontra ħaddima ta' migranti eh, bazzata fuq eh, il-nazzjonalità tagħhom u l-Afrikani ġenerali, ma il-valur tal-uman huwa ikbar mill-valur monetarju, għalhekk għandu jkun hemm rispett għal drittijiet tal-bniedem u għall-libertajiet u dawn għandhom irriġu u m'għandux natu lin-nies lura l-istat fejjem tortura u tip ta' trattament li mhux uman. Dak huwa li jirrikjedi trattat tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Naddu għas-Sinjura Krettu. Grazzi ħafna. Eh, Libja huwa t-tielet proveditur ta' zejt u gas. Huwa klient importanti tal-kummerċ u żewġ terzi tal-kummerċ tiegħu. Aħna nżommu f'moħħnu li huma eh, qed jiftħu bil-mod il-mod tal demokrazija mal-Unjoni Ewropea hija mhux biss komunità ekonomika imma għandha ċerta valuri bażika li aħna ma nistgħux nirrinunċjaw nħabba l-pragmatiżmu. Libja madix eh, rinunċjat il-programm nukleari, ma tappoġġax il-terroristi, eh, tat eh, kompens lil dawk il-vitmi tal-atti terroristi u koll ħeles lil-nersis, lil-infermiera bulgari. Aħna notaw dawn l-avanz Allora, il-kollaborazzjoni bl-Unjoni Ewropea u l-Libja tiġi għandha tiġi bbażata fuq bażi essenzjalijiet morali. Inħossu li dan ir rapport jura li hemm nuqqasijiet kbir dak l-għandu xasam drittijiet ta' bnidem. L-anju l-sena li għaddiet aħna tlabna li neħħu il-pena tal-mewt u għandna nitwolbu din it-talba li titneħħa din il-pena kapitali u li jirrispettaw il-forum eh, internazzjonali fl aktar eh, li xjaqsam aspetti ġuridiku dawk li jiġu huma vittmi ta' abbuż. Irridu nagħtu attenzjoni wkoll il-rifuġjati u l-migranti dawk li jintbagħtu lura f'pajjiżhom jew l-Libja fejn hemmhekk huma qegħdin f'periklu kbir u jonkella dawk li Libja tibat lura li Libja fejn hemmhekk ukoll riski kbar. Aħna għandna bżonn naslu għalftejn dwar l-asil u naslu jekk jista' jkun jirnexxinna l-reprezentant li tal-ġnies M'Aquda tal eh, imur lura Libja għax hemm li qed jitolbu għażil. Eh, Eh, nżommu daf moħna u nitlob il-Kunsill li ma nipprovawx għamlu eh, ftejim ta' riammissjoni mal-Libja, Għin kalla huwa riammissjoni għal pajis li jikalpesta dritti tal-bjedem. L-eċezzjoni italjana mandax xkur ir-regola tal-Europa. Grazzi. Għannu jena mislibtu. Signor Alfano. Grazie President għal-kem ftit kredibli l-istituzzjoni Ewropej eh, li nkomplu nistipula ftit għanfas ma pajjiż dittatorjat pal libja Ma nistax nkomplu najdu li Libja għandha rabtiet kommerċali importanti ma stati membri tal-Unjoni Ewropea u eh, toħlo rol ta' msiħeb ma l-Unjoni Ewropea fil-Mediterran u ma tirrispettax id-drittijiet tal-bniedem. L-ewwel kondizzjoni sabiex inkunu jkun jista' jkollna dialogu kredibbli mal-Libja u li nirratifika l-Konvenzjoni ta' Ġeniva minn ħata dal-pajjiż ma nistawx eh, nħaltu interess ekonomiċi mal-ħajiet, mux biex ta' ċittin tal-Libja, ma ċittin li qed barbu minn pajis oħrajn sabiex jħarbu minn persekuzzjoni u l-gwerra ċivili u li jgħaddu minn Libja u hemmhekk isibhom mewtu tortura. Aħna nadmir li ma ninsewx l-eluf ta' tal-bit tajnuna li ġew me ċittadini il qed jinżammu fil ħabsit Libjani, ma nistawx ninsew l-orrur tal ħabsan ta' kanfula u d-dimajnejna il-ċittadini tal-Libja ma jgawdux mill-libertà ta' espressjoni, għada ah, assoċjazzjoni. L-emendi, eh, l-emenda irrit ibiddel f'permessa B kelma trattat ma l-tejim Italja-Libja fuq eh, kontrolli tal kostad ħaġa mhux unaċċettibbli u l-grupp tagħna mhux ma jaqbilx. Iftajin bej żewġ naħat u aktar kompless u għandu kondizzjonijiet f'kwestjoni iktar komplessi minn petrols tal-kosta. Hemm bżonn il-Parlament Ewropew sabiex ikun jibqa' kredibbli jsejħ l-affarijiet kif inhuma anke jekk dan jista' imbarazzana. Diskors apparti tajjeb namlu għal UNHCR li ma tistax titvolġi l-wol tagħha fil-Libja u qed tiġu akkużati breati inkredibbli. Fuq dan nibbazaw il ftajim ma nistax nittrattaw ma terroristi u laqas ma dittaturi aħna l-Parlament Ewropew u mhux il-Kunsell tal-Amministrazzjoni ta' eh, xi ħaġa ekonomika kbira. Eh, Grazie ħafna. Onorevole Flautre. Jien nixtieq nirringrazzja l-Sigjura Gones li qed tippermettilna jkollna dibattitu fuq in-negozjati u l-kontenut tan-negozjati. Negozjati li jina nħoss li frankament huma inkredibbli, rridu noqogħdu attenti għawek mal-Libja ma nistax tagħmel dikjarazzjonijiet li jint sodisfatt u li aħna kuntenti meta qed nagħmlu negozjati ma' reġim bħal dan tas-Sur Gaddafi dan huwa pajjiż li tikkalpesta il-drittijiet fundamentali kollha u l-migranti qed jonqsu dawk li jaslu fuq ix-tut tagħna ma kollha jgħidu jgħidu jgħidu jippreferu jerqu milli jmorru lura l-Libja. Et jiġu stup, nisa qed jiġu stuprati, qed jiġu abbużati, qed jiġu eh, mkeċi għal barra, mrazzizmu, hemm lista twila ta' abbużi u abbużi kbar ta' drittijiet tal-migranti fil-Libja. Evidentement nagħmlu kull ma nista' biex intejbu situazzjoni sitwazzjoni għal dawn in-nies din hija ħaġa urġenti, din hija ħaġa li għandha tadda mill-UNHCR kif ukoll mill-impenn li aħna għandna għadrittijiet tal bnidem Imma fl-istess ħin dan rridu nimbuttaw via soċjetà eh, ċivili li hija żgħira fil-Libja għandna nsaħħuha li nibatu n-nies lura minn l-Ewropa għal Libja jkun migranti illegali naħseb li ħajkun eh, triq, ħatkun triq twila jekk aħna rridu nirrispettaw dak li hu stabbilit dak li nixjaqsam l-affarijiet barranin. Issa ngħaddu għal eh, l-Onorevoli Campbell Bannerman. 2007 il-President Sarkozy għal ma kien hemm l-ebda konnezzjoni bej li tneħħew li ġew meħlusa ħames infermiera u Bulgari u l-ordni għal misseli eh, ta' ħafna biljuni. Din hija pajjiż il-pajis li il provvista tal-pajis li huwa responsabli għall lokerbi manki tifel ta' Gaddafi għalli krem konnessjoni bej il-proġunieri u l-armamenti. Fl-2004 l-Unjoni Ewropea neħħiet l-embargo bħala kontra offerta għal-migranti. Issa l-Bonus Ashton trit li ma jkunemx embargo tal-armi kontra ċina nħabba li ġie impost inħabba l-massakru ta' Tiananmen. Uh, da huwa xkiel qed ikkonsidra biex ikun hemm relazzjoni ta' ħjar bejn Ċina u l-Unjoni Ewropea. Jiena naħseb li huwa impediment kbir li uh, biex issalva l-euro. Bħal uh, negozju mal-Libja jidher li l-Unjoni Ewropea tant hija disprata biex issalva l-Unjoni li hija disposta li tirriskja l-sigurtà kollettiva sakemm iċ-Ċiniżi tuna biżejjed flus dan huwa armi għal bonds ċina ġa t-sistrat kwantita enormi ta' bonds gregi, eh, eh, spanjoli u portugizi. Imma ċina toqtol eh, eluf kull sena. Allora jena nsaqsi, sale ma punt huma disposti jaslu l-Unjoni Ewropea biex ikunu jistaw salvaw l-Unjoni Ewropea. Grazie ħafna nurdu issa għall-Onorevoli Molzer. L-irvellijiet fit-Tunizja verament għatibezza eh, il pajiz ġirien pajizi li huma dittatorjati, dan hija opportunità biex id-demokrazija nistgħu narawha sakemm eh, il-fundamentalisti ma jieħdux eh, vantaġġ ta' dan. Dan jikfaċi kollu effett fuq il-fluss ta' migrazzjoni, jkun hemm kooperazzjoni mal-Istati Afrikani fuq ir-rifuġjati wkoll huwa importanti. Aħna batna 5 biljuni l-West African Union biex niġildu kontra il-flussi ta' migrazzjoni ma naħsibx li huwa il-mezz li għandna nużaw, il-mezz li għandna nużaw. 5 biljuni kull sena morru għal għajnuna ta' svilup, għanna nirrevedu għadi biex ma, ma e, dittatorijati ma jisinux zjetonja u jadok li appoġġawhom. Hemm kriżi fil-pajjiżi Iżlamiċi u fl-Iżlam ukoll u dan huwa priorità Issa naddu għas-Sur Chrysler Dofflers. Għandek żewġ minuti. Grazzi ħafna, President, Kommissarju. Suchen weil li Leben in Għana responsabli għal dawk il ġil nisa u tfal li tilfu ħajitom fil-Libja. Eh, dam għanna valuri morali għall-Unjoni Ewropea u dan hija ħaġa li tista' tara fl-istorja tal-ħafna Ewropej li batew ħafna fl-modi, jekk inti li kollok responsabilta dentro taċċetta dan il-pis. U eh, dan għandu jitqassam bej l-istati membri. Mux xaħġa ta' responsabilta għal eh, hemm ċerta pajjiżi li għandhom għandhom frontiera fin-naħa tisfel tal-Unjoni Ewropea u m'għandniex Eh, nevetaw dal-pis billi nħalsu ħafna flus lill-reġim ta' Gaddafi. Daw in-nies huma disposti li jagħmlu vjaġġ fej jiexu f'kondizjonijiet terribli din hija eh, pożittiva, ma din aħna mhux qed nipprovaw nsalvaw il-ħajja tal-persuni għal Gaddafi huma qed jikkalkulaw biex jigwadanjaw din il-flus u qed naraw li hemm nies li qed jiġu poġġuti f'kampijiet kif, kif rajna bajnejna stess u responsabil tagħna li nqajmu dan il-punt. Nitkellmu dwar li nixtu iżjed eh, eh, ċejjex tal baħar tal-gwerra biex nipproteġu il-frontieri. Aħna kull ma għanna bżonn huwa vantaġġ, kull ma qed nfittxu huwa vantaġġ ekonomiku, ma nistgħux nagħmlu l-affarijiet hekk. U jiena naħseb li għanna nirtiraw dan, dan dal-negozjat dal eh, kondizjoniet ta' negozjati nafu x'nistgħu nistennew u jista' jiġi reġim bħal dan u din hija ħaġa m'għandniex ninsew. Jiena nitlob li Gomes semma kollox li għandu jiġi inkluż, grazzi. Nista' ngħaddu għal-keċ li għaj. Sur l-ewwel. Grazzi Sur President. Dawk li huma kontra ftehim mal-Libja għandhom japprezzaw li l-Libja hija ġar tagħna. U l-ġar tiegħek ma tistax tinjorah, trid issib bil-fors mezz ta' kif tgħix miegħu, anki jekk mhux neċessarjament jogħġbok dak kollu illi eh, qiegħed jagħmel huwa faċli għal dawk il-kollegi illi ma jiġux minn pajjiż li huwa ġar tal-Libja illi jitkellmu kontra dan il-ftehim. Imma hu iktar diffiċli għal dawk illi jgħixu f'pajjiż fil-Mediterran illi huwa ġar tal-Libja u jridu jsibu mezz ta' kif nikkooperaw ma' dan il-pajjiż. U iva, dan il-ftehim għandu bżonn jinkludi wkoll kapitlu dwar l-immigrazzjoni inkluż ftehim dwar ir-riammissjoni. Ir filwaqt li naturalment jirrispetta bla dubju d drittijiet għal protezzjoni internazzjonali għal kull min ikun qiegħed ifittex l-ażil. Grazzi ħafna. Sur Milan Mor. sur Mirjam Mor. Minuta. Grazzi ħafna President dan id-dibattitu fuq il-Libja qed isir meta hemm tibdilit kbar f'ħafna pajjiżi oħra li huma ġerien bħal huma Tunizja jiena żejjem ħassejt l-Unjoni Ewropea għanda tejn biex ikun hemm riformi fuq naħa tan-nofsinhar tal-Mediterran biex ikun hemm eh, libertajiet eżed libertajiet u prosperità jiena naqbel ma' dawk li jgħidu li l-Unjoni ma għandix tkompli bis-sitwazzjoni tal-ekkifini l-status quo aħna titkellmu dwar ftejim qafas ma' Libja konkretament għandna bżonn namlu iżjed biex nitrattaw il-flussi ta' migrazzjoni u l-ġestjoni tagħhom. Għandna bżonn ukoll eh, nitkellmu dwar ritorn ta' daw l-Libja u l-pajjiżi terzi u din ħaġa li għandha tiġi trattata eh, ftejim tar-reammissjoni u nitkellmu ma' Libja. Għanna nikkonsidraw l libja bħala pajjiż ta' transitu importanti u noqdu attenti li ma nibatux messaġġi negattivi pozittiva l-Alġerija u l-Marok meta nġu għal-ftejim tagħhom. Jiena biex nagħlaq President nixtieq ngħid li rridu ninsistu li l-Libja tirrispetta eh, għandha bżon tirrispetta il-dritti tal-refugjati u l-prinċipju ta' non refulmant Sa l-Surja Kolino l-aħħar minuta. Grazzi President, il-Maghreb għaddej minn fażi delikati ħafna l-ġliet indemmi tal-aħarjem fi Tunezija jirriflettu propju dan. Naħseb ikun gravi ħafna li fil-moment storiku ma nirrealizzawx taħtiġijiet eh, b'saħħithom illi nsaħħu il rapporti mal-Libja illi edha fil-qalba tal-Mediterran u li għandha rwol fundamentali sabiex il-flussi tal-immigrazzjoni jiġu kontrollati bil kolla kollha hawnhekk jiena żort Libja mal-kollega Kolmish u m'hemmx dubju li ftejm għafas jista' bla dubju jagħti kontribut għal ġlieda kontra terrorizmu, għal libertajiet fundamentali fuq il-kwistjoni tal-enerġija. Ma nħarsux il-Libja, ma l lejn magreb ikun żbal u zbal kbir model ta' referenza u trattat ta' biberija ta' għan jista' jiġi implementat sabiex nizguraw illi dan il-ftejm għafa ikun xaġa konkreta. Grazzi. Εξονόματος tis epitropis. O kirjus Φούλεϊ. Issa fesem il-Komissjoni naddu għal-Komissarju Fulej. Thank you, Mr. Grazie għafna, President. Jena nishtiqni ringrazzja il-membri tal-Parlament tal-kommenti tagħhom U nixtieq ngħid l-rapporter Signora Gomes li ħne batila. Iżjed dettalji dwar pjanijiet nazzjonali indikattivi għal 2007-2013 ta' xi 60 miljun euros li jiġu provduti għal programmi tagħna. Jiena naf li ċerta suġġetti huma problematiċi fil-relazzjonijiet mal-Libja. Madana kollu, l-Unjoni Ewropea eh, għazlet li tibni relazzjonijiet ma' Libja biex kun tista tindirizza kull kuzzjoni forma miftuħa u kostruttiva, anki meta dawn ikunu sensittivi, per eżempju, drittijiet tal-bniedem rispett tal-libertajiet fundamentali u drittijiet jew drittijiet ta' migranti. Jiena zort Eh, ma' Cecilia Anstrom il-ċentru ta' detenzjoni fid-desert tal-Libja s-sena li għaddiet. Jina mandi lebda illużjonijiet, assolutament lebda illużjonijiet dwar il-sfidi li għanna għoddimna. Jinkelli l-possibilta u koll li nifem xinu ma l-alternativi għal eh, possibilta li aħna ningaġġaw ruħna dak l xaqsa migrazzjonali U jena nishtiq namer rimar eh, komment ieħor personali. B'dawn, eh, il-negozjati muqedin eh, natu premju l ħad etni tal-valuri tagħna, tal-interessi tagħna u l-valuri li aħna għanna. Sur President, Honorable Membri, l-Libja u l-imped biex titħol fil-fond fil-relazzjoniet ma mal-Unjoni Ewropea nħossu li danija hija u U l-Unjoni Ewropea għandha tkompla tinvolvi ruħha ma' Libja. Jiena impenjat li dina ssir eh, b'trasparenza kompleta u billi wieħed jieħu nota tal-opinjonijiet tal-Parlament Ewropew. Nirringrazzjak. Finally, taking the Finalment Issa li għetnuħu l-presidenza nitlob li rapporter Anna Gomez sabiex tamil sommarju tal-rapport tal tagħha. Grazzi, grazzi l-kollegi kollha li parteċipaw f'dan id-dibattitu, nasab li dan id-dibattitu juri dilemmi li u dimna x'inhuma, però miżjara tiegħi fil-Libja anka fi dan id-delegazzjoni mexxija mill-kollega Palzeri f'Novembru li għadda wasalt l-konklużjoni illi fil-fatt irridu nkomplu nimpenjaw ruħna nirrikonoxxu diffikultà li għanna mal-interlokutor qoddimna naħseb illi għanna nkomplu nipenjaw ruħna għaliex hemm anka obbligi umanitarji lejn il-poplu, il-poplu li tant qed ibati fil-Libja, mod partikolari l-immigranti illi qed eh, jitlu fil-Libja u jkollhom jissapportu s-sitwazzjoni hemmhekk. Ħafna mid-diffikultajiet huma minħabba li dar reġim huwa żolat minkejja diffikultajiet, minkejja illużjonijiet li niksbu ftejim dal-waqt u l-kondizjonijiet li qed inresqu se jintlaqu se għandna nkomplu nimxu fid-direzzjoni li qbadna u f'dan is-sens li jkollna delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea stabilita fi tripli tista' tkun ħaġa importanti ħafna għaliex naħseb illi kif qalu ħafna hawnhekk li qed jiġri fit-Tunezija palissa se jħalli riperkussjonijiet fil-Libja wkoll minkejja differenzi fil-Libja mhux qed nittrattaw ma' eh, situazzjoni simili f'ħafna rispetti minħabba dipendenza totali fuq iż-żejt. Madana kollu, il-messaġġ minkejja il-perċezzjoni differenti tagħna aħna sen komplu nsegwu bil-li għan negozjati mill kommissjoni jina nirgrazzja l-briefings illi kienu qed jibatunna, kienu tli ħafna, għan għom bil-reqqa, għan kunu nistaw nresqu rekomandazzjonijiet u naħseb illi grazzi għal konsens wiesa li ntlaħa anka bil-kollaborazzjoni ta' Shadow Reporters u kulħadd aħna qed nibatu messaġġ ċar lil kunsill lil kommissjoni li għandha x-xogħol tan-negozjati imma wkoll l-interlokuturi Libjani fejn hemm il-punti li naħsbu li huwa essenzjali li Emżon eh, niksbu l-imtitib li rridu fil-relazzjoni bilaterali imman fuq kwistjonijiet ta' dritti tal-bnidem fil-Libja. Naħseb kwestjoni ċar ħafna da. O hozzászólását és ezzel Grazie ħafna ta' dan l-intervent intervent konklusiv tijak, bet konkludajna dan il-punt, il-votazzjoni sirada F'nofsinhar.